Naddu għall-interventi tal-awturi l ewwel wieħed l-Onorevoli Korraw. Grazie Presidente. Grazie Sur President. Is-sitwazzjoni tal-armi ta' Somalia ila eh, għaddejja u hemm ċittadini li qegħdin jinqatlu jispiċċaw spjazzati eh, Flulju li UNHCR qalet li il-tkeċiet minħabba l-interventi militari waslet għal kważi 28,000 eh, persuna li spiċċaw mm, kellhom jitilqu minn djarhom. U hemm kon abużi kontinwi ta' persuni li qegħdin imorru f'kampijiet ta' persuni li jkunu qegħdin mkeċja minn darhom u kien hemm ħafna ksur ta' ġrittijiet tal-bniedem. Il-ġurnalisti qegħdin ikomplu jiġu arrestati b'mod arbitrarju mhumiex qed jingħataw il-garanzijiet ta' eh, proċess ġust. Din hija kwistjoni li tħassibna ħafna, partikolarment fid-daw tal-fatt li l-elezzjonijiet għandhom isiru tal waqt Aħna naħsbu li l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa kwalunkwe sforz sabiex inħarsu il-popolazzjoni. Kif ukoll għandna nejnu lill gvern tas Somalja fil-ħidma tagħhom biex nibnu l-paċi u l-istabilità. Minna għal oħra l-Unjoni Ewropea trid tagħmel monitoraġġ tas sitwazzjoni biex tassigura responsabilizzazzjoni ta' dawn l-abbużi kif ukoll riformi legali biex eh, nagħtu eh, biex nassiguraw il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u riżoluzzjoni konġurta nittamaw li din tista' ssir. Sur Tanok, grazie Sur President, kważi ħames snin wara li għal-xabab tkeċċa minn Mogadishu, situazzjoni fis somalia dejbet waċar. U issa li resqin lejn elezzjoni demokratiċi dawn l-izviluppi qed nilqawhom, imma l-istampa għada mhix ċara. Il-bira kien hemm mexxejja minn pajjiżi viċinanti li attendew summit f'Mogadishu għall-ewwel darba fi xirin ta' snin, ma rnix ninjoraw il-fatt li biss ġimatej qabel minn tal-inqas 10 persuni nqatlu fattak terroristiku barra il-palazz presidenzjali appoċ tal-Unjoni Ewropea kontinu għal Amazon huwa importanti speċjalment għal dik li hija l-ġlida kontra l-pirateriji kif ukoll missjonijiet oħra l UFOR u Atalanta fil-Oċean Indjan u fil-Wiċin Somalia. Eh, Jiena nixtieq niħol l-opportunità sabiex nikkoraġixxi il-taħdidiet bejn eh, l-awtorità tas Somaliland u l gvern Dan qatt ma ġie rikonoxxut u għalhekk ir-rikonoxximent tas Somaliland Eh, jista jibqa tibqa kwistjoni politika li tiġi solvuta din hija kwistjoni tal-wieħed mill-wieħed u design u hija ta' skapitu għaż-żewġ naħat u nuqqas ta' stabilità fil-qarn tal-Afrika. Grazzi. Onorevoli Kelem. Grazzi ħafna l-onorevoli Kelem. Grazzi, Sur President. Sur Kommissarju. Il-pozizjoni ta' Somalia hija waħda strateġika li nerġgħu nwasslu għall istabilità u nagħmlu sigurazzjoni ta' dan eh, dan ir-reġuni xi ħaġa importanti speċjalment fid-dawl tal-attakki ta' terroristiċi. Kien hemm 20 eh, sena ta' eh, liġi ċivili, gwerra ċivili u terrorizmu minn naħa ta' xabab. Eh, L-affarijiet sejrin tajjeb sissa ma xejn mhu garantit. Kien hemm 26 attak ta' terroristiku li juruna li għal xabab għadu attiv. Għalhekk appoġġ effiċenti għal proċess pożittiv politiku li intniet erba' snin ilu huwa meħtieġ għadna il-bot mill-elezzjonijiet tal-2020. Il-partiti politiċi għad iridu jiġu imwaqfa imma hemm bżonn ta' azzjonijiet libertà tal-espressjoni u eh, Kummissjoni Indipendenti ta' Ġittiet tal-Bniedem Il-prezenza tal-setat tal-żama tal-paċi ta' l-Unjoni Afrikana huma importanti biex għaliex is-sitwazzjoni għadha prekarja f'partijiet differenti tal-pajjiż. Malma jgħid ir-rapport ma jistax ikun hemm sigurtà jekk m'hemmx żvilupp. Ma jistax ikun hemm żvilupp mingħajr sigurtà biex niksru dan iċ-ċiklu għandna bżonn sforzi konġunti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali. Grazzi. Onorevole Ċaranzova. Onorevole Ċaranzova issa. Grazzi ħafna, Sur President. Wara il-konflitti, ah, wara xirin ta' snin ta' konflitti, n-nis ta' Somalia għadhom qed ibatu vera li il-problemi ta' Somalia huma iżid ikkontrollati mill-li kienu 10 snin ilu. Imma l-nis ta' Somalia xorta waħda ma jistax iħossuhom siguri f'pajjiżhom. L-unika mod kif dan jinbidel huwa permezz ta' gvern li huwa elett mod demokratiku, gvern li għandu is-seta li garantixxi s-sigurtà u d-dritt ta' ċittadini tiegħu gvern li għandu fl-imkien miegħu istituzzjonijiet stabbli u leġittimi li ħadnu l-istat ta' dritt. L-elezzjonijiet li dal-waqt ħajsiru jridu jkunu trasparenti u ġusti u dan huwa l-ewwel pass biex ikun nistgħu niksbu din is-sitwazzjoni li rridu. Is-Somalja għaddejja minn trasformazzjoni politika importanti il-komunità internazzjonali trid xorta waħda tibqa' involuta f'dan il-pajjiż jekk aħna nirtiraw issa, ħaj jizarma l-progress li rnexxilna namlu. Ma nistgħux nirriskjaw li s somalia taqa' fidejn it-terroristi. Grazzi. Honor. Grazzi ħafna issa. L-Onorevoli Sebastian. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Kummissarju, is-sitwazzjoni ma tistax tibqa' sejrek fis-Somalja, l-pressjoni tal-gruppi terroristiċi bħal al-Shabab, in-nuqqas ta' sigurità ġenerali waslet għal akwar aktar minn miljun persuna eh, li kellhom jiċċaqalqu minn postom, minn djarhom u anka imorru f'pajjiżi tal-viċinat. Hemm eh, tal-drittijiet eh, fundamentali, l ġurnalisti l-ċess għall-internet u il-persuni li jridu jiġu eh, qudiem il-qorti jispiċċaw qudiem qrati militari bl-ebda garanzija li żjed eh, dajfa huma it-tfal li jiġu użati bħala tfal soldati minnaħat kollha eh, fond ta' svilupp u ta' jnuna ta' sigurtà imma għandna bżonn aktar kontroll effettiv fuq l-użu tal-fondi. Din l isqarrija naħsbu li hija meħtieġa u bilanċjata għaliex tagħmel denunċja wkoll tal-miżuri li jintużaw mis-setat tal-sigurtà. Hemm każijiet ta' violenza sessuali u violenza kontra n-nisa bħala armi ta' gwerra irridu noqogħdu attenti ma ninsewix is-Somalja li jsir pajjiż importanti fuq l-aġenda Ewropea tagħna tal-affarijiet barranin u li ikonna sejħa effettiva u ċara lil pajjiżi li jilqgħu refuġati minn dan il-pajjiż sabiex ikunu realistiċi u mhux nispiċċaw li ikonna pajjiż li huwa dejjem inqas sigur. Grazzi. Signor Sebastiale, gusta konte. Sur Sebastia, għandek eh, blue cards twiġbu? Iviva, bla problemi ta' xej, l-onorevoli Fronzulika. Mille grazie, Presidente. Dear colleague Sebastian. Grazzi ħafna, Sur President, kollega Sebastia Iva, situazzjoni fis somalia waħda terribli. Nixtieq nirreferi għal suġġett speċjali l-qtil ta' tfal aktar minn 2000 mietu s-sena li għaddit. Ma taħsibx li, pan peress li għanna l-Komissarju Siljanidis, ma taħsibx li l-Unjoni Ewropea għanda t-niet program favur it-tfal ta' Somalia. Il-program tal-Unjoni Ewropea għall-edukazzjoni u s-saħħa ta' tfal. Iva, grazzi ħafna kollega, naqbel miegħek mija fil-mija. Iva, irrit naqbel miegħek għaliex din hija priorità għalina ċi tkun priorità għall-Unjoni Ewropea nieħdossib dawn it-tfal li jiġu reklutati bħala soldati li qegħdin jiġġieldu fi gwerra li qegħdin jużaw armi terribli u li huma mitlufa qed tilfu t-tfulija tagħhom, tilfu il-possibilità li jkunu nies normali fil-ġejjieni. Għalhekk jiena naħseb li dan il-programm li tkun ta' priorità l-Unjoni Ewropea. Iva, nappoġġa l-inizjattiva tiegħek, grazzi ħafna. Tajjeb, ħafna issa nabdil kelma l-Onorevoli Panzeri. Grazzi ħafna, Sur President, il-konflitt armat li ilu jaffettwa s Somalia qed ikompli jikkawza problemi kbar u minkejja l-impenn li tieħed mill-gvern ta' Somalia situazzjoni kostanti ta' instabilità politika ma tippermettix l pajis li niet dawk il-proċessi ta' riforma li hemm bżonn speċjalment fil-qasam ta' ġustizzja sigurtà. Hemm ħafna ġurnalisti li ġew medda u arrestati e, u isegwu proċessi li mumiex skont l-standards maħsuba fil-liġi internazzjonali. Fjannar ta' din is-sena l-President ta' Somalia eh, appoġġa eh, liġi ġdida għal medja u l-mezzi tal-informazzjoni li xekkel dajem aktar libertà tal-espressjoni. Il-poplu għandu bżonn li kollu mezzi ta' xandir eh, ħilsa eh, speċjalment fid-dawl tal-proċess elettorali ġej għalhekk hemm bżonn li jkun hemm attenzjoni fuq livell eh, internazzjonali sabiex il-Gvern ta' Somalia iħares il-ġurnalisti jirrevedi il-leġislazzjoni sabiex permetti eh, libertà ta' stampa u tal-informazzjoni fir-rispett tad dritt tal espressjoni tal-libertà tal-espressjoni u il-ħarsin tal-drittijiet tal-bniedem li ġew traskurati u miksura l-ħafna żmien. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Sanchez Caldente. Grazzi, Sur President, Sur Commissario jiġi kalkulat li 4.7 persuni, fil 38% tal-popolazzjoni, jiexu e, fil-bżon ħabba e, e, nixfa u kawzi oħra. U dan wasal instabilità u violenza fejn hemm pirati u gruppi terroristiċi li jiexu propju minħabba dawn l-attivitajiet Il-missjoni militari tal-Unjoni Afrikani mhux biss hija kompliċi imma f'ċertu każijiet hija istess li qed twettaq ċertu qatti. L-Unjoni Ewropea rid ikollha rwol ta' promozzjoni ta' politiċi pubbliċi. Imma l-appoġġ tagħna għal missjonijiet militari jibedna minn dan hemm bżonn li naħsbu fl-interessi Aħna dejjem naħsbu fl-interessi ġeopolitiċi u kummerċjali, imma ma rridux ninsew li l-istabilità u l-paċi tasal biss permezz tal-kohżjoni soċjali u l-iżvilupp politiku jrid iwassal għal demokrazija fejn id-dinjità u drittijiet tal-nidem jiġu rispettati 100%. Grazzi ħafna. Grazzi sal-Onorevoli Svoboda. Grazzi ħafna, Sur President. Komissarju. Fil-kas ta' Somalia edin nitkellmu dwar stat li f'dawn l-aħħar xirin ta' snin iżarma kompletament u l-ċittadini tiegħu ma setawx u ma jistawx eh, jużaw id-drittijiet tagħhom. F'dan il-każ partikolari naħseb li huwa ta' importanza kbira li nagarantixxu eh, sigurtà eh, elementari, bażika sabiex il-bażi tas-soċjetà tkun tista' terġa' timbena. Għalek, eh, emmin l-imsiħba reġjonali mal-ġnus maquda per eżempju rridu naħdmu fl-imkien sabiex is somalia għal darba s-sir stat li jista' jwetta il-funzjonijiet bażiċi tiegħu u stat li ċ-ċittadini tagħha tiegħu ma jindomx jibżaw imma jistgħu jserħu fuq lajnuna f'każijiet meta per eżempju il-ħajjiet tagħhom jiġu medda minn armati privati li kontrollaw per eżempju reġjun partikolari Hemm bżonn li ngħinu lis somalja sabiex timbena bħala stat fejn id-drittijiet tal-bnedmin jiġu eh, appoġġati bħala aġenda tal-istat u mhux biss aġenda tal-soċjetà internazzjonali u l-elezzjonijiet li dalwaqt ħajsiru u hija opportunità tajba għal dan. Sinjura Ġill, Grazzi ħafna, Sur President. L-elezzjonijiet din is-sena eh, Somalia tinsaf perjodu ta' tranzizzjoni kruċjali wa fl-interess tagħna l-koll li eh, ma jintintilix l-opportunità fl-istorja. Iżda l-ebda elezzjoni ma tista' ġib titjib jekk il-rizzijiet fundamentali ma jiġux rispettati u jkun hemm ammont bażiku ta' stabilità. Irridu nassiguraw lil il-setta ta' zamma eh, tal-paċi tal-ġnus maquda l-Amazon għamil xogħla tħares iċ-ċittadini u l-responsabilizzazzjoni tiġi assigurati għal kull eh, possibilità ta' abbuż inklusi tili bla ebda kontroll u anka abbużi sessuali. U l-Unjoni Ewropea wkoll jista' jkollha rwol ewlieni billi tagħmel monitoraġġ tal-programmi kif ukoll anka eh, bħala investigazzjoni u prosekuzzjoni. Jiena nixtieq nitlob lill-awtoritajiet u nħeġġeġ lill-awtoritajiet Somali, reġjonali u nazzjonali biex ma jibqgħux jifastidjaw il-ġurnalisti u iwaqfu l-attakki terroristiċi tal al Jekk hemm xi tama għas-Somalja biex ikollha ġejjieni, din tibda mal-ġenerazzjoni żagħżugħa tagħha. Grazzi. Grazie, President, Commissario. Il-grupp al xabab fundamentalisti terroristi, wetqu attakk terroristiku kontra bażi importanti u kien mietu wkoll xi uffiċjali tan Nazzjonijiet Uniti. Nafu li ġlida kontra terrorizmu hawnhekk f'dan il-pajjiż jiddependi fuq il-żamma tal-paċi mill-Unjoni Afrikana. U allura bħal inizjattivi oħra din hija xi ħaġa importanti għar rikonċiljazzjoni nazzjonali. Aħna niffinanzjaw lil din l-azzjoni u għandna finanzjament sal-2020 u bekk iridu niggarantixxu dan il-finanzjament, però neħtieġu aktar trasparenza. L-Unjoni Ewropea ma tistax tippermetti li dawn il-forzi ta' zamma ta' slim jiġu abbużati jiġu mbagħad ukoll eh, abbużati jiġu wkoll akkużati li t-għet u babbuż u allura akkużi bħal dawn iridu jiġu investigati biex bekk responsabbli mbagħad jiġu u il-ġustizzja jkun hemm bżonn. Grazzi. Mela, għanna żewġ minuti għal catch u allura nistgħu nisimgħu biss żewġ interventi. L-Onorevoli Possible. L-Onorevoli Possible jekk joġbu. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nappoġġa lill kollegi tiegħi, jiena kuntent li qegħdin nitkellmu dwar dan is-suġġett illum għaliex kif intqal diġà. Qegħdin nistennew riforma fir-rigward tal-Parlament fl-aħħar ta' Settembru bidu ta' Ottubru. Mbagħad ikun hemm elezzjonijiet u nemmen illi għanna nappoġġaw bot partikolari it-tfal li għadini ibatu. Iżda, irrit ikun hemm imbagħad proċess demokratiku fil-pajjiż. Bekk, ejjew nistennew ir-riformi, ejja nistennew ir-riżultat tal-elezzjonijiet, kif ukoll għas-sena 2020 jekk il-proċess demokratiku jissokta, allura ikun sewwa li il-pajjiż u t-tfal li Grazzi ħafna, Onorevoli Marjas. Grazzi, President. Jiena naqbel ma' risoluzzjoni u firmajt 2016. 25 sena wara barre telaq mis-Somalja. Iżda, din il-bidla waslet għal ċiklu ieħor imdemmi illi għadu għaddej violenza bajjejn il-gruppi etniċi. 55 eh, sena hija l-età medja u allura nafu wkoll li ħafna persuni wkoll eh, kellhom jitilqu minn djarhom bekk. Qegħdin nistennew il-bidliet illi ma tant meħtieġa l-Islamisti tal-xabab ċertament irridu jitilqu mill-gvern u kif rajna wkoll mill-esperjenza f'dawn l-aħħar 25 sena neħtieġu nitolbu eh, biex naraw riżultati, rridu naraw dar riżultati. Iżda m'għandniex lanqas nindaħlu f'pajjiż illi għandu tant problemi, però mbagħad għandna wkoll Kristjani li qegħdin jaqgħu vittmi ta' attakki terroristiċi. Grazzi. Kommissarju, mikrofonu kjoġbu. Grazzi għal dan id debattitu kostruttiv u utli. Jina naf il-pajjiż għaliex żortu hemmhekk iltqajt ma' diversi uffiċjali u ministri u dwar l-edukazzjoni. Nikkonferma l-kollegi tiegħi li diġà inkludejt l-edukazzjoni f'proġett ta' emerġenza biex bekk nejnu l-espansjoni ta' dan il-proġett. Tafu li niffoka fuq l-edukazzjoni u l-emerġenza, partikolarment fis somalja u naħseb li huwa sew importanti illi ninsistu fuq proġett bħal dan. Somalja ħafna drabi nisimgħu dwarha mhux dejjem b'mod pożittiv iżda wara xirin ta' snin ta' gwerra ċivili, issa eh, dal-aħħar snin qed naraw xi progress għalkemm bil-mod biex bekk issir il-binja tal istat u jkun hemm proċess ta' demokratizzazzjoni. Ċertament irid ikun hemm ukoll riforma tas suffraġġ universali 14,000 persuna se jkunu involuti u se jirrappreżentaw biss parti żgħira tal-popolazzjoni xorta għandna titjib mill-2012 meta 135 il-kap tal-klans għażlu. U allura għandna wkoll sitwazzjoni fejn qed nimxu lejn elezzjoni li fiha jipparteċipa kulħadd sal-2020. L-Unjoni Ewropea dejjem insistiet biex Nkun hemm impenn ta' rappresentazzjoni ta' 30% tan-nisa fil-Parlament tas Somalja. Il-gwerra ċivili wkoll kellu effett devastanti fuq ir-rispett tad drittijiet tal-bniedem għana diversi persuni fosthom nisa, tfal u persuni b'diżabilità l-aktar li batew. Violenza domestika, abbuż, diskriminazzjoni tan nisa huma frekwenti. Is-Somalja ratifikat il-Konvenzjoni tan nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-tfal. It-tfal madanakollu ma' vittmi minħabba l-konflitt tal-mat. Id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea bdiet timplementa azzjoni fl-2016 permezz l dhr illi wkoll qed jaqgħet is-sigurtà mad drittijiet tal-bnedmin l-għana unek huwa li naqdu e, il-komunikazzjoni bejn il-gvernijiet u attivisti tad drittijiet tal-bnedmin u anki l-element ġudizzjarju biex bekk ikonna servizzi ta' sigurtà għal vittmi ta' vjolenza abbażi ta' vjolenza sesswali fost oħrajn biex bekk ukoll inkunu nistgħu wkoll nindividwaw min iwettaq reati bħal dawn. Huwa wkoll ta' dispjaċir is-Somalja temmiet il-moratorium de facto il-pina tal-mewt huwa vjolazzjoni gravi tad drittijiet tal-bnedmin hekk kif Somalja bdiet il-proċess elettorali kellna koll ix-xar li għaddiet rapport dwar id-dritt tal-espressjoni ħielsa fil-pajjiż din hija xaġa importanti f'pajjiż demokratika mod partikolari fi żmien ta' tranzizzjoni biex ikun dejjem hemm lok għal dibattitu ħieles. Il-ġurnalisti somali li huma ċentrali għal tal-dibattitu kontinwament jiġu attakkati, fastidjati, xi kultant ukoll arrestati, il-kumpaniji tal-medja qegħdin jingħalqu u investigazzjoni u prosekuzzjoni huma meħtieġa biex ikun hemm sens ta' ġustizzja. U allura dana kollu jindika illa illi biex nibnu istituzzjoni ta' ġustizzja huma fost l-elementi l-aktar importanti biex naċċettaw l-istat ta' dritt fis somalja U anki f'komunitajiet li wkoll ġew salvati minn għal xabab iridu jiġu mejjuna anki biex ukoll ikun hemm ġustizzja wara 20 ta' snin li tħallew weħedhom l-Unjoni Ewropea qiegħda taħdem il-qrib mas Somalja biex tindirizza kwistjonijiet bħal dawn u se tibqa' impenjata u tibqa' tagħmel hekk mat tmexxija ġdida. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna, id-dibattitu jingħalaq hawn.